u nixtieq inħabbar il-bidu tas sessjoni li ġiet interrotta fi 17 ta' frar. Il-minuti ta' dik is-sessjoni huma disponibbli għaw xi kommenti mela il-minuti ġew adottati. U għalhekk nixtieq nippreżenta tliet biċċi ta' informazzjoni nixtieq ninforma li d-dikjerazzjoni miktuba 89 tal-2010 kisbet in-numru neċessarju ta' firem għalhekk saret parti mit-test adottat mill-Parlament Ewropew. Din id-dikjerazzjoni hija id-dħul mill-ġdid tal- rekwiziti tal-viza l dak li għandu xieqsam mal-viza skanadiza l